il-minuti tal-seduta tal-biraħ taqasmu ma nafx jekk għandkomx kummenti dwarhom. Le mela dawk il-minuti huma adottati. Għanna il-Konsill u l-Kummissjoni il illi se jiddiskutu il-programm tal-attivitajiet tal-Presidenza Rumena. Nisimaw minant il-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 Huwa onur għalija illi edha hawnhekk preżenti magħkom bħala Prim Ministru tal- Prim Ministru tal-Romanija. Aħna ħadna fidejna ir tal-Presidenza tal-Unjoni Ewropea mill-Awstrija u nixtieq nirringrazzja lill-Presidenza tal austria għal ħidma tagħhom. Nixtieq ukoll nirringrazzja l-imsieħba tagħna tal-Trio u eh, aħna ħdimna verament mill-qrib magħhom biex inħejju programm ta' ħidma konġunt li jkun wieħed ukoll bilanċjat programm għat 18 xahar li ġejjin issa jiena se nippreżenta l-prijoritajiet tal-Presidenza Rumena tal kunsell tal-Unjoni Ewropea u ngħidilkom x'viżjoni għandna l-futur tal-Unjoni Ewropea. Sinjuri, l-Ewropa dejjem irnexxiela teleb l-ostakoli u li terġa' tqum fuq saqajja wara momenti diffiċli fl-istorja. Il-proġett Ewropew kif inhu bħalissa ħa il-ġim sawwar minn ħafna kriżijiet u llum għal darboħra għaddejjin minn moment ukoll diffiċli ferm. Imma bħalma tafu, kull sitwazzjoni ta' dan it-tip nistaw ninqdew biha u ndawruha sabiex tkun is-servinna ta' opportunità ta' bidu ġdid. Jiena nixtieq ngħid illi il-viżjoni li għandi jien għal presidenza rumena għas sitt xhur li ġejjin mhix biss xi ħaġa li jiena inqisha bħala obbligu formali għandna iktar minn 500 miljun ċittadin Ewropew illi qed jistennew tweġibiet minn għandna dwar il-futur tal-Ewropa. U jiena nemmen għal daqstant illi huwa importanti ħafna għalina li nuru li ċittadini tal-Unjoni Ewropea li l-istituzzjonijiet Ewropej edin jaħdmu biex jaqduhom u b'mod partikolari li huma kapaċi joħorġu b'riżultati li se jtejbu il-ħajja ta' ċittadini u jagħtuhom tama għal-futur. Jiena naf illi l-ewwel pass ta' din il-presidenza uh, rotanti hija se jkun l-ewwel wieħed fil dan il-proċess ta' tiħi ta' deċiżjonijiet u għalhekk għalhekk jiena qiegħed verament inserraħ fuq l-appoġġ tagħkom sabiex malar kemm jista' jkun niffinalizzaw l-ikbar numru ta' dossiers leġislattivi u anki sabiex niffaċċaw l-isfidi li għandna qudiemna fuq livell Ewropew il-viżjoni tal-Presidenza Rumena hija strutturata madwar l-idea tal koezjoni bħala valur Ewropew li fuqa uh, iserħu il-kozjoni finanzjar bejn u kozjoni ekonomika u territorjali rridu wkoll innaqsu d-distak fl-iżvilupp bejn l-istati membri u bejn ir-reġjuni u hemm ukoll il koezjoni soċjali li wkoll hija importanti ħafna sabiex aħna nħarsu l-erba' libertajiet tas-suq intern. Mela din l-idea ta' koeżjoni hija waħda transversali. U hija maqda mal-erba' prioritajiet tal-Presidenza tagħna l-ewwel nettem Ewropa ta' konverġenza, Ewropa aktar sigura, Ewropa attur globali aktar b'saħħtu u Ewropa ta' valuri komuni. Issa dwar Ewropa ta' konverġenza l-ewwel pilastru ta' azzjoni għall presidenza rumena tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea. U hawnhekk aħna irridu insaħħu it-kabbir ekonomiku, l-iżvilupp soċjali u anki innaqsu id-distakki li jeżistu insaħħu il-kompetittività, il-konnettività, is-sostenibilità. il kompetittività il konnettività is sostenibilità Is-suq intern huwa wieħed mill-akbar suċċessi tal-Unjoni Ewropea huwa fil-qalba tal-proġett tagħna u għalhekk wieħed mill-għanijiet tal-presidenza tagħna se jkun illi navvanzaw l-aġenda leġislattiva fuq is-suq intern Aħna irridu niddefinixxu il-qafas meħtieġ sabiex issu ikun jista' jaħdem sew. Irridu wkoll nikkonsolidaw il-bażi teknoloġika u xjentifika ta' l-industrija Ewropea u mbagħad bekk inkunu nistgħu insaħħu l-kompetittività tagħna anki fuq livell internazzjonali. Fl-istess waqt inkunu nistgħu niġġeneraw aktar tkabbir ekonomiku u impjiegi ġodda. Aħna se nkomplu nipromovu il digitalizzazzjoni li eh, tinkludi wkoll il-qasam tal-industrija Ewropea. L-offensiva digitali diġa ġiet promossa minn presidenzi oħrajn fostom l-Estonjani u dik eh, ta' l-Austria ħadmu fuqhom it-tnejn dawn. Waqt il-presidenza tagħhom aħna issa ħadna rridni fidejna u se nkomplu niġġieldu għal dan bl-istess intensità aħna irridu wkoll intejbu l-konnettività bejn eh, tramuntana u nofsinhar il-vant u l-ponent sabiex niffaċilitaw kull tip ta' konnessjoni. Irridu ntejbu l-operabilità tal-erba libertajiet u nsaħħu l-kompetittività tal-Unjoni Ewropea u anki l-standards tal-lejxin fejn hemm bżonn illi dawn jittejbu. Hemm bżonn ukoll ta' politiki fit-tul għall-industrija. Imma huwa wkoll importanti li konna regolament għall-Unjoni għall-Enerġija. Dawn iż-żewġ aspetti se jingħataw priorità waqt il-presidenza tagħna issa fuq it-tieni pilastru tal-presidenza. Ewropa aktar sikura għanna sfidi ta' sigurtà illi edin jeddu u koll is-sigurtà ta' ċittadini tagħna. L-Unjoni Ewropea edha tiffaċċa ħafna teddidiet u riskji differenti li għandhom nejn jimminaw il-valuri tagħna u anki il-prosperità soċjali tagħna fis-soċjetà miftuħa li ngħixu fiha F'din l-era ta' digitalizzazzjoni hemm bżonn li nagħmlu aktar progress biex inħarsu li ċittadini tagħna fl-ispazju ċibernetiku u rridu wkoll insaħħu r-reżiljenza tal-Unjoni Ewropea għal attakki ċibernetiċi. Is-sigurtà u s-sigurtà ċibernetika se jkunu xi ħaġa illi bilfors irridu naħdmu fuqha għal dak kollu li għandu xaqsa ma' proġetti marbuta ma' soċjetà tal-informazzjoni. Elementi ħor importanti ta' sigurtà li aħna se neħduh bis-serjetà jikkonċerna n-negozjati u x-xogħol ta' finalizzazzjoni li jrid issir fuq ġestjoni koerenti tal-flussi migratorji u anki t tisħiħ tal-frontieri esterni tal-Unjoni, anki interventi urġenti u l-ġlieda kontra it terrorizmu u l protezzjoni tal-ċittadini tagħna fil-spazju ċibernetiku u virtwali u l-estensjoni tal-mandat tal-EPPO għal dak li għandux jaqsmu l-atti terroristiċi u anki kooperazzjoni ġudizzjarja fil-qasam tal-liġi ċivili u kriminali. Hemm bżonn li nsibu soluzzjonijiet tajbin f'dan il-qasam frabta mal-immigrazzjoni u rridu wkoll nipromuovu l kooperazzjoni bejn l-istati ta' oriġini u l-pajjiżi ta' transitu u wkoll nindirizzaw il-problema ta' traffikar tal-bnedmin. It-tielet pilastru illi nixtiequ nipproponu huwa l-Ewropa bħala attur globali aktar b'saħħtu il-viżjoni tagħna hawnhekk u l-iktar punt illi se nifokaw fuqhom se jkunu msejsa fuq impenn komuni inkluż fi strateġija globali għal politiki esterni għas sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Fu il-politika ta' sigurtà aħna se nippromuovu it-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' difiża u ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea u naħdmu fil-qrib b'mod komplementari b'inizjattivi simili fil-kontest ta' NATO. Fl-istess ħin, irridu wkoll nagħtu attenzjoni lill viċinat Tana jiġifieri hemm bżonn li nagħmlu progress fil-politika ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea. Din is-sena qegħdin niċċelebraw l-10 anniversarju mill-ħolqien tal-sħubija tal-Vant, mument importanti fil-kontest ta' din il-politika, għalhekk aħna se nagħtu iktar attenzjoni lir reġjun tal-Balkani tal-Punent. Barra minn hekk se nappoġġaw l-impenn tal-Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali hawnhekk qed nirreferi għal difiża ta' interessi kummerċjali, il-modernizzar ta' sistema kummerċjali uh, multilaterali u ftejimiet ta' um, kummerċ ħieles. Ir-raba pilastru tal-presidenza tagħna hija Ewropa ta' valuri komuni. Jiġifieri, Aħna rridu nistimulaw il-politika ta' koeżjoni fl-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna se naħdmu għatih biex nippromuovu l-valuri u l-prinċipji li jaqduna imma rridu wkoll naħdmu biex nindirizzaw sensiela ta' problemi illi għadna qegħdin niffaċċaw fl-Unjoni Ewropea bħal pereżempju r razziżmu nuqqas ta' tolleranza, xenofobja, l antisemitiżmu u anki diskorsi ta' mibeda. Aħna rridu naraw Unjoni aktar demokratika tfeċ sabiex nipromovu mbagħad opportunitajiet indaqs u dana rridu illi isseħ fl-istati membri kollha għaċ-ċittadini kollha. Għalhekk huwa importanti ħafna għalina illi nirpolura lura l-fiduċja ta' ċittadini Ewropej li juma jerġgħu jibdew jemnu fil-proġett Ewropew. Jiena nirrappreżenta li ċittadini Romeni hawnhekk fil-kapaċità tiegħi ta' Prim Ministru u huma għandhom għal album ħafna l-Unjoni Ewropea dana kollu iħossu illi mhumiex trattati bħal ċittadini oħrajn mod partikolari anke minħabba il-kritika li kienet indirizzata lil pajjiż tagħna għal problemi illi f'pajjiżi oħrajn huma meqjusin bħala fenomeni naturali. Mbagħad naraw ċertu kondizzjonijiet li applikaw eh, għal ċittadini rumeni li ma japplikawx għal oħrajn u il rumenja qegħdin nħossu din għaliex il-pajjiż tagħna għadu esklus miż-żona ta' Schengen u hemmhekk noħol l-opportunità li nirringrazzja il-President Juncker u l-President Tajani għall-appoġġ illi esprimew sabiex aħna nkunu nistgħu nissieħbu fiż-żona Schengen. Jiena xtaqt natikom dawn l-eżempji tal-pajis tiegħi sabiex kull deċiżjoni li tittieħed fuq livell Ewropew fir rigward ta' xi stat membru partikolari għanda titqis bħala xi ħaġa illi se jkollha impatt fuq il-ċittadini ta' dak il-pajjiż u se jkollha impatt ukoll fuq il-fiduċja li huma jkollhom fl-Unjoni Ewropea dan ifisser li meta nieħdu deċiżjonijiet irridu naħsbu dwar iċ-ċittadini fl-istati membri konċernati minn dawn id-deċiżjonijiet. Għalhekk hemm bżonn illi neradikaw kull tip ta' trattament diskriminatorju sabiex insaħħu l-valuri tal-Unjoni Ewropea. L-edukazzjoni u l-kultura huma il- um, ċavetta l-futur tal-Europa kemm il-perspettiva individwali ta' kull ċittadin Ewropej imma kif f'termini ta' konsolidazzjoni tal-proġett Ewropew sħiħ. Huwa importanti għalina li nsibu soluzzjonijiet li se jiddefinixxu u um, l-involviment ta' zazax li, jaħdmu favur Ewropa illi taħdem għabbażi ta' valuri komuni. Il-Brexit u koll se jkun punt illi aħna se naħdmu fuq u li se seħdinna ħafna ħin waqt il-presidenza tagħna. Irridu nitalmu lezzjoni minn din is-sitwazzjoni f'Mejju din id-demokrazija tagħna, demokrazija transnazzjonali għal darboħra se teleġġi Parlament Ewropew ġdid u naħseb li huwa importanti li naħsbu dwar dan il-kontest elettorali għaliex din hija opportunità għalina li nemnu fl-Ewropa biex nippromwovu Unjoni illi tiffoka aktar u tibbaża da kollu li tagħmel fuq il-prinċipji li fuqhom hija bbażata. Jiena nemmen f'Ewropa b'saħħitha, Ewropa maquda, Ewropa tajba li tirrispetta l-impenni li ħadet fir rigward taċ ċittadini tagħha u anki fuq livell globali, nemmen f'Ewropa li hija iktar Ewropea u ssir aktar Ewropea billi tippromuovi valuri Ewropej u billi ġija li ċittadini tagħha ikunu kburin minn dan l-ispazju Ewropew Ewropa maquda u b'saħħitha fid-dimensjonijiet kollha politiċi, ekonomiċi u soċjali hija l-aħjar soluzzjoni possibbli għal futur tal-proġett Ewropew. Grazzi ħafna. La parola al Vice Presidente della Commissione Europea. Grazzi tassew nagħti issa l-mikrofonu lill viċe President tal-Kummissjoni Andrus Ansip. Grazzi tassaw, President, Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Membri ta' dan il-Parlament Ewropew. Fisem il-President Juncker jiena kuntent li għat hawnhekk għal bidu ta' din l-ewwel Presidenza Rumena. Ir-Rumanija bħal pajjiżi l-Estonja u oħrajn fl-Ewropa iċċelebrajna l-100 anniversarju is sena illi għaddiet. Dan kien żmien għalina biex niftakru fil-passat u naraw ukoll sa fej wasalna matul dan iż-żmien kollu u r-Rumanija irnexxiela tagħmel ħafna passi l qudiem issa tinsab f'posta fil-qalba tal-Ewropa u m'hemmx simbolu aħjar ta' dan il-progress minn din il-Presidenza għaliex fis-sitt li ġejjin ir-Rumanija se tkun qed tmexxi l-Kunsill tal-Ministri fi żmien importanti ħafna għall-Unjoni tagħna jiena kont f'Bukarest il-ġimgħa li għaddiet flimkien mal-kollegi l-oħra kollha tal-Kummissjoni Ewropea fejn kont xieda ta' tħejjijiet u kif ukoll ta' l-entużjażmu għal din il-biċċa xogħol li għandkom qudiemkom. Iżda dan kollu iġib miegħu ċertu responsabbilta, speċjalment f'perjodu ta' bidla u fi żmien ta' kampanji elettorali. Kif qal il-President Juncker kemm il-darba, il-Kummissjoni Ewropea tinsab għad dispożizzjoni tagħkom u lesta illi tagħtikom l-appoġġ Aħna ser naħdmu wkoll mal-istituzzjonijiet kollha involuti sabiex niżguraw illi s-sitt xhur li ġejjin ikunu produttivi, ikunu ta' suċċess u juru wkoll għaqda u solidarjetà. iżda bħalma tistgħu tafdaw fuqna, aħna wkoll nistgħu nafdaw fikom, nafdaw fit-tmexxija tagħkom u fuq istabilità tagħkom u fil-kapaċità li tibnu pontijiet u toħolqu komunikazzjoni kemm fl-Ewropa kif ukoll f'pajjiżkom stess. Dan qed ngħidu għaliex kwalunkwe presidenza li tixtieq tikseb suċċess tiddependi fuq l-għaqda nazzjonali u l konsensus politiku. Jekk ikun hemm għaqda f'pajjiżkom ser tgħinu l-Ewropa tkompli timxi il qudiem Ir-Rumanija taf kemm hija importanti l-għaqda aktar minn ħaddieħor, Meta kontu qed ħejju ruħkom biex tissieħbu mal-Unjoni Ewropea, il-pajjiż kollu kemm hu ħadem flimkien sabiex jiġi żgurat illi jintlaħqu l-kriterju kollha ta' adeżjoni. Din ma kienx biss biċċa xogħol fejn inti eh, sempliċement tilħaq il-kriterji iżda li kulħadd jaħdem flimkien sabiex tissaħħaħ din id-demokrazija żagħżugħa fi spirtu ta' solidarjetà u valuri komuni. Dawn il-valuri, il-libertà, id-demokrazija, l-istat ta' dritt, dawn huma valuri li ġġieled għalihom dan il-pajjiż u dawn huma l-valuri li qatt ma nistgħu nipperikolaw jew ndajfu fl-Ewropa. Għandna lkoll kemm aħna nuru illi fis-sitt xhur illi ġejjin u lil minn dawn is-sitt xhur inkomplu naħdmu fuq dawn il-valuri. Onorevoli membri, jiena bdejt billi jgħat il prezidenza iġib maħħa responsabilta li wieħed jaħdem għall ewropej kollha. Dan se jkun l-irwol tar-Rumanija fis-sitt xhur li ġejjin. Se jkun diffiċli aktar minn qabel 242 proposta imresqa mill-Kummissjoni li qatt iridu għarritin jitlaħaq ftehim fuqhom mill-koleġislaturi u se jkun hemm biss perjodu ta' żmien limitat biex dan kollu jsir peress illi dal-Parlament se jxolli fit-18 ta' April biex jinbdew il-kampanji elettorali. Ħafna minn dawn il-242 proposta għandhom x'jaqsmu ma' kollu li huwa relevanti għatħejja għall brexit l-immigrazzjoni, regoli tal-ażil. Fil-qasam tiegħi is-suq uniku diġitali seba' minn 30 proposta li aħna restaqna qatt irid jintlaħaq ftehim fuqhom. Dawn ikopru kwistjonijiet li tassew jistgħu jagħmlu differenza fil-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Irridu aħna nagħmluha iktar faċli li wieħed biħu jixtri online minn pajjiż għal ieħor u li niżguraw li konna drittijiet għal privatezza elettronika u li nipproteġu rwieħna mill-attakki ċibernetiċi. Li jkollna regoli li huma xierqa għal dan is-seklu Għandna ħafna x'nitilfu hawnhekk kemm fil-qasam diġitali u foqs moħra wkoll speċjalment meta niġu biex niksbu progress għal budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea mhix biss kwistjoni ta' numri u punti deċimali imma fuq kwistjoni ta' għażla ta' xtib ta' Ewropa rridu għada. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-futur tagħna fi statistika. Id-dibattitu dwar il-budget juri wkoll li l-Unjoni tagħna hija lesta li tieħu e, id-destin tagħha f'idejha. Meta jien ser jiltaqgħu il-mexxejja f'Sibiu f'Mejju għandna nuru rieda Ewropea għal Ewropa iktar b'saħħitha iktar maquda u iktar sovrana memx messaċ aħjar li nistaw inwaslu li ċittadini tagħna ftit ġimgħat qabel ma jivvotaw, b'mod partikolari qed naħseb f'dawk li se jkunu qegħdin jivvotaw għall-ewwel darba. Huma fejn huma fil-vant, fil-punent, fit-tramuntana jew fin-nofsinhar tal-Ewropa dawn iż-żgħażagħ għandhom ħafna li huwa komuni bejniethom. Qegħdin ifittxu b'tama li jkollhom futur iktar sigur. U qegħdin ifittxu unjoni illi tieħu n-nifs biż-żewġ pulmuni tagħha. Jiġifieri li taqqat l-vant mal-punent tal-Ewropa. Irridu nikkomunikaw magħhom u nuruhom li l-Unjoni se tagħtihom dawn ir-riżultati. Dan hija din hija l-biċċa xogħol illi għandha l-Presidenza Rumena u aħna Il-koll kemm aħna ser naħdmu magħkom biex dan kollu isir realtà. Grazzi tassew. Thank you very much, Mr. Vice President. Grazzi tassew. Eh, Vice President, issa fisem il-gruppi parlamentari nibdew bl-Onorevoli Stolojan fisem il-PPE għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi tassew, President, nilqawk fostna, Sinjura Prim Ministru, nilqawk mana f'dan il-Parlament Ewropew. Il-Presidenza tal-Istituzzjonijiet Ewropej, il-Presidenza tal kunsill Anzi, l-istituzzjonijiet Ewropej edin juru appoċ lejk sabiex il-Presidenza tar-Rumanija tkun għadha ta' suċċess. U dak li aħna nawgurawlek hawnhekk ukoll hemm files diffiċli, pereżempju n-negozjati mal-Kunsill dwar il-migrazzjoni, il-mobilità, il-qasam tat-trasport u hemm xi rapport li għandu x x-xaqsam mal-MFF għal bejn l-2021 u l-2027. Is-soluzzjonijiet li qed naslu għalihom għal dawn il-files ser ifasslu l-futur tal-Ewropa. Iżda kif taf tajjeb inti, Sinjura Prim Ministru, hemm bosta ministri fil-kabinet tiegħek stess illi ma tantx għandhom esperjenza fin-negozjati fl-istituzzjonijiet Ewropej u għalhekk jiena nixtieq nitolbok li tissuġġerixxi lil dawn il-ministri illi jaħdmu ma' dawk illi ilhom jaħdmu fl ambaxxata Rumena u li jafu dawn il-files tajjeb ħafna. Inti u ġustament u rejt e, tassib tiegħek illi l-istati membri tal-vant tal-Ewropa m'għandhomx jitwarbu, m'għandhomx jitpoġġew għal ġemp. Ir-Rumanija pereżempju mhijiex membru tax Schengen u l-inqasija membru taż-żona Ewro. Dan ifisser illi pajjiżna mhux qed jintegra ruħu bisħieħ fl-Unjoni Ewropea. l-istituzzjonijiet Ewropej diġa qalu li r-Rumanija hija lesta u ser jappoġġaw is-sħobija ta' Rumanija fiż-żona Schengen imma dan mhuwiex biżżejjed. Bħala Prim Ministru, hija responsabbiltà tiegħek biex f'isem ir-Rumeni kollha, f'isem dawk kollha li jaħdmu fin-negozji fir-Rumanija li inti tiltaqa' malajr kemm jista' jkun mal-Prim Ministru Franċiż u Olandiż u anke mal-kanċilieri Ġermaniż u Ġermaniża u Awstrijak li tu biex turu li Rumanija hija lesta u r rieda li tissieħeb fiż-żona Schengen. Fl-Olanda għandek ukoll iżżur il-Parlament Olandiż. Imma tmurx ma l-speakers tal-Kamma Parlamentari fir-Rumanija li tilfu kull tip ta' kredibilta kif taf tajjeb inti. Issa, bħala il-president tal-assoċjazzjoni għal xogħol ta' tħejjija għal sħobija fiż-żona Ewro, nemmen li għandu ikun hemm dikjerazzjoni li turi kif aħna l-esteri nidħlu fi żona euro iżda għandhom għandna naraw kif nistgħu nagħmlu progress nawguralek għall presidenza tal-Kunsill Ewropew. Grazzi tassew fissem il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi nagħti l mikrofonu lil Udo Bullman. Prim Ministru Ulrika eh, nixtieq nilqak dan il-Parlament Ewropew għal din l-ewwel Presidenza Rumena. Aħna nonoraw l-impenn personali tiegħek lejn l-Unjoni Ewropea bħala ex kollega tagħna. Aħna rajnik bħala persuna li taħdem favur l-Ewropa u dinja bażi soda għal kollaborazzjoni ma' din il-Presidenza. fid-dawl tal-irwoli li rridu naqdu bix xogħlijiet li għandna qudiemna u s-sitwazzjoni li ninsabu fiha foqsma politiċi partikolari. Iva, għandek raġun, il-koeżjoni soċjali, il-koeżjoni reġjonali hija kwistjoni importanti ħafna li taqa' taħt oqsma differenti. U għandu għanna ikunem għalek issa xejra ġdida ta' konverġenza Ewropea. Dan huwa dibattitu li għandu jkollna dawn is-sijat tal-lum juru kemm hija sitwazzjoni serja f'Londra u kemm għad tfadal xogħol xi jsir tkun xi tkun id-deċiżjoni llum. Il-swieq finanzjarji, kwistjonijiet fiskali dawn huma kollha affarijiet li rridu naħdmu fuqhom u l-kwistjoni tal-migrazzjoni hija waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti wkoll. U hawnhekk nixtieq infaħrek, nixtieq inodlok ħajr għaliex inti ddeċidejt li tissieħab ma' dawk li ddeċidew illi fil-Mediterran jgħinu biex isalvaw ħajjiet u mhux biex nagħlqu għajnejna għal dak kollu li qed issir. U tissieħeb biss tissieħeb ma' dak il-klab ta' dawk illi jiċċelebraw ehm, biss meta l-affarijiet imorru sew. So, Iva, però hemm problemi li rridu naħdmu fuqhom flimkien hemm affarijiet li ħasbuna. Pereżempju, s-sistema ġudizzjarja fir-Rumanija hemm għandha bżonn ta' riforma, il-korruzzjoni hemm bżonn li tiġi miġġielda. Jekk inti għandek pajjiż fejn is-servizzi segreti jistgħu jaffettwaw is-sistema ġudizzjarja jew l-attivitajiet tal-avukati dinja xi ħaġa li hija inaċċettabbli għalina. Dan qed ngħidu lilek hawnhekk illum, imma forsi għandi nitkellem mal president tagħkom dwar dan ukoll għax is-servizzi segreti jaqgħu taħt responsabilità tiegħu. Forsi l-Kummissjoni tajt iva l-għaqda hija tajba, imma ejja ngħidu l-affarijiet kif huma u naraw x'hemm bżonn li jsir. Issa ċertu affarijiet huma impliċiti f'dan id-dibattitu, iżda jiena ser ngħidhom b'mod espliċitu. Jekk kien hemm inġustizzji, jekk kien hemm persuni li jingħataw sentenza mhux ġusta, mela dan kollu rridu nikkoreġuh. Iżda ma jistax ikollok amnastija ġenerali għax inkella se nkunu qed inpoġġu kulħadd f'keffa waħda. Hemm bżonn ta' hemm bżonn li jkollna stat ta' dritt, hemm bżonn ta' riforma u naf li jiena li inti lesta tagħmel dan u ninkoraġġik li tagħmel dan għax dan se jkun ta' onur għalik u ta' kreditu għal presidenza ta'kom u anka għal pajjiżek jekk jirnexxielek tagħmel dan. L-istat ta' dritt hija kizba li għan li waslet għalija s-soċjetà Ewropea li t-proteġi l-individwi li tagħtihom libertà fl-istat mal-istat tagħhom u eliminat l-awtoritarjanizmu. Aħna dan esperjenza jniħal. 150 sena. Kull meta tiġi perikolata l-istat ta' dritt, aħna sar niġġieldu għalija. Iżda dan ma tistax tagħmlu biex twassal ir-rida politika tiegħek, din hija xi ħaġa li rridu nirrispettaw kullimkien. U x'inhu il-kulur politiku tagħna. Senjura Prim Ministru, naf li inti mara koraġġuża u naf li inti għandek xewqa għal-riforma li hija pjattaforma eċċellenti għas siċċuru li ġejjin u għal kollaborazzjoni ta' bejnietna. Iżda, ippermetti li ngħid kelmtejn lil dawk li minn għal-jom jafu ħafna, speċjalment il-kollegi tal-PPE. Hemm pajjiżi fejn qed jingħalqu l-universitajiet din ilha ma seħħ minn żmien il fasċizmu Jekk hemm gazzetti li qed jingħalqu pereżempju f'ċertu pajjiżi, mel dawn huma f'pajjiżi fejn hemm partiti tagħkom irranġaw l-affarijiet. Is-sur Orba ma missux qed jagħmel dawn l-affarijiet tużawx il-presidenza li għandna bħalissa biex tieħdu vantaġġ minna, irranġaw l-affarijiet tagħkom l-ewwel, grazzi tassew. A nome del gruppo dei conservatori la Fisem l-ICR is Signora Stevens. Voorzitter, collega's, mevrouw de Sur President, kollegi, Prim Ministru l-ewwel qed nixtieq nilqa minn qalbi l presidenza Rumena perjodu ta' sitt xhur huwa perjodu verament qasir għad-dibattitu u negozjati. Għalhekk huwa ta' importanza partikolari li aħna nkunu qegħdin niġbru ħabel wieħed u naħdmu flimkien ma' żewġ presidenzi li jmiss għal presidenza rumena il-tkabbir Ewropew ħajkun tkun ta' priorità għall ewwel darba f'ħafna snin l-Unjoni Ewropea ilha titkellem mill-2018 dwar l-ambizzjoni ta' tkabbir. Jekk isiru r riformi meħtieġa hemm sitt pajjiżi mill-Balkani tal-Punent li jixtiequ jingħaqdu mal-Unjoni Ewropea sal-2025. Imma jkun aħjar għall-Unjoni Ewropea tirranġa l-affarijiet tagħha l-ewwel qed nirreferi għal Brexit kif ukoll nuqqas ta' sodisfazzjoni qed jiżdied tal-ċittadini Ewropej eh, bil-kwistjoni tal-frontieri miftuħa l-politika ta' migrazzjoni. Għalina li nindirizzaw il-kwistjoni tal-immigrazzjoni illegali hija importanti immens nixtieq li ngħaddu għal mudell Awstraljan biex niskoraġġixxu id-dħul illegali. Nispera li taqblu miegħi u li din tkun riflessa fin-negozjati li ħajsiru fuq l-aki Ewropew fuq l-azil. Iva għal grupp tal-Alleanza tad Demokratiċi u Liberali is-Sur Verhofstadt. Grazzi, Sur Prim Ministru, il pajjiż tiegħek qed jieħu fidejh il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u qed ngħid li dan qed isir f'mument kritiku ħafna eżatt qabel l-elezzjonijiet Ewropej jien għamilt lista żgħira eh, il-pakket tal-mobilità u tat-trasport, it-twetti tal-Unjoni Bankarja, ir-riforma tas-sistema ta' Dublin, l-MFF, għanna bżon ta' ftejim f'dawn kollha mbagħad hemm żewġ proċeduri ta' artiklu 7 waħda kontra l gvern tal-Polonja u waħda issa imniet minn dan il-Parlament kontra Orban nixtieq ngħidilkom li għandkom ħafna x'tamlu għandi għalfejn ngħidilkom dan imma ħaġa waħda għall-gvern tagħkom huwa li waqt il-presidenza tagħkom mhux ħajkun hemm nisperaw li ma jkunx hemm it-tielet każ tal-artiklu 7 kontra il-gvern rumen innifsu għax irid ngħidilkom li l-impressjoni tiegħi hija li m'intkomx bot minn din f'din is-sitwazzjoni u jekk qed tkomplu mxin fid-direzzjoni li intom fija jekk qed tkomplu tinjoraw l-opinjonijiet tal-Kummissjoni ta' Venezia u ċertu files qed jiġu diskussi fil-Parlament Ewropew tistgħu tispiċċaw b'din il-proċedura u jiena kont ma' kollegi f'Bukarest il-tqajt mis Masur Ġaklea li huwa il-mexxej tal-partit tiegħek eh, il-Speaker tal-Kamra u ddefenda dawn il-files u l-imġiba tal-maġġoranza x'qal li l-istat ta' dritt hija kwistjoni tas sussidjarjetà rid ngħidilkom Iva, hemm ħafna affarijiet fl-Ewropa fejn hemm kwistjoni ta' sussidjarjetà, imma ċertament dan mhux il-każ għall-istat ta' dritt le hemmhekk ma tapplikax is-sussidjarjetà fl-Unjoni Ewropea. U irrid ngħidilkom li jiena qed eżatti l-istess ħaġa dik l-istess ġurnata li sur Terriċanu u hu wedni li l-gvern tagħkom u ż-żewġ partiti tal-maġġoranza ħajbidlu l proposti u ħajkunu konformi 100% mal-Kummissjoni ta' Venezja. Apparti dan, qabel miegħi li l-Kummissjoni ta' Venezja ħajkollha opinjoni oħra, tieni opinjoni u la darba jkun hemm bidla fuq il-proposti, dawn il-proposti mbagħad jintbagħtu lura lill kummissjoni ta' Venezja fuq li nerġgħu nagħtu l-indipendenza lill ġudizzjarja it-tejja tal-kodiċi, eh, anzi t-tiswija tal-liġi eh, kummerċali, u anka tal-liġi fuq l ġew U rrid ngħidilkom li minn l aħħar li tqajna anke ma' Sur Bullman u oħrajn f'Bukarest l-ebda waħda minn dawn il-wediet ma tważaman zammu. Anzi, il-gvern tagħkom qed ikompli isegwi il-parti ta' prassi ħażina ta' gvernijiet oħra bħal Orban u Kaczynski u parti dan qed insaqsikom huwa vera dak li qed naqra fl-istampa li għandkom pjan li tapprovaw liġi sabiex tagħtu amnestija fuq il-korruzzjoni, jiġri dan ifisser li il-gbar il ma jkunux jistgħu jintlaqgħu jintlaqtu mill qorti Jekk dan huwa minnu il-grupp tiegħi ċertament u naħseb il-familja liberali kollha kemmi mhux ħadd tidħol f'elezzjonijiet ma' dawn it-tip ta' msieħba. Aħna rridu inżommu ma' setat demokratiċi, notfa li jridu jwaqfu l-korruzzjoni, natfu l-pajis u jġildu kontra eh, l-abbuż ta' poteri ta' servizzi segreti antiki. U intom intom xa tamlu pjaċiri l kom jew l-inkella, eh, din mhix kritika anzi l eh, kom jew ċittadini ta'kom, imma din hija kritika għal ċertu prassi politiċi. U jina naħseb li nista' nkun kritiku lejn dawn il-prassi, jiena ċittadin onorarju tal-Repubblika Rumena jina jina tajt dan fl-2001 wara li jina fil-Kunsill Ewropew ħadd ma saqsini ma jina iddefendejt l-interessi tar-Rumanija fit-trattat ta' Nizza għaliex l-istati membri l-oħra kellhom l-idea li ibidlu id-drittijiet tal-vot e, eh, tal-Rumanija x'kien e, eh, kienet biss pajjiż tal-vant tal-Ewropa, din hija diskriminazzjoni pura U fil-fatt rajna li niksbu l-istess drittijiet ta' vot għar-Rumanija. Jiena favur li jitlu fix Schengen, fil-żona tal-Euro. Iġbir taraw, taraw bħala kritika. Kunu, ikun il-Prim Ministru vera ta' pajjiżek. Injora id dizastri anzi, sewwi il diżastri tal-passat mingħajr ma tikkomprometti s-sitwazzjoni tal-preżent. Grazzi. Per il gruppo De Verdi, la parola Presidente. Naddi issa l kelma lill-President Skakel. Grazzi, Prim Ministru, u nilqgħu l-Presidenza. l Presidenza hija dejjem moment fej pajjiż ikun jista' eh, juri il-ħiliet fil-diplomazija, fil-, -diplomazija, fil Eh, kif kisba ta' progress u tagħti kulħadd l-opportunitajiet li turu eh, li ħiliet li għandkom bħala gvern u bħala pajjiż irridu nkunu nistgħu nimxu l-Ewropa qudiema mill-Presidenza jew kol mument meta l pajjiż jiġi eżaminat mill-qrib u dak li skoprejna meta nħarsu lejn il-Gvern tar Rumanija jagħtina ċertu raġunijiet biex intħasbu il rumanija kell għandha tradizzjoni twila li tiġġieled għal libertà u l-libertajiet ċivili ħarġu minn dittatorjat wara li s-sapportu tewħ għal 42 sena. Ir-Rumanija ma mal-Unjoni Ewropea għamlet progress kbir, speċjalment kontra il- il ħazen tal-korruzzjoni u dawn huma affarijiet li l poplu tar-Rumanija jista' jkun gburi tagħhom aħna lkoll kburin tal-suċċessi tal-pajjiż tar-Rumanija imma dawn iż-żminijiet hemm ċertu nies fir-Rumanija li qegħdin jipprotestaw qed jitolbu l-libertajiet ċivili ma mhux qed jinstemaw għaliex anzi l gvern qed jiġġieled kontra dawn in-nies, kontra l-gvernanza tajba u jekk ikun hemm e, bidla fil-liġijiet nispiċċaw nilliberalizzaw il-korruzzjoni u ċ ċittadini għandhom id-dritt li jiġġieldu kontra dan Imma l-presidenza trid tmexxi billi tagħti eżempju tajjeb kif ukoll trid tikollha ċertu kredibilità u għad għandkom eh, iċ-ċans li tagħtu dan l-eżempju tajjeb li għandna bżonn fl-Ewropa. Imma ċertament qed jgħaddi żmien u dawn is-sitt xhur ħajkunu verament interessanti hemm il-Brexit, jekk irridu jew le hemm l-elezzjonijiet tal-Unju tal-Parlament Ewropew kif ukoll għandna bżonn viżjoni fuq medda twila ta' żmien. Ġbir tajjeb li intom ippjanajtu dan is-summit f'Mejju, imma sabiex ikun jista' jgħin irrid jinkludi wħud mill-kwistjonijiet tant importanti li għandna fl-Ewropa li rridu nsolvu kif ħanwaqfu it-tibdil fil-klima, kif ħanamlu ġestjoni ta' tal-tranzizzjoni għall ekonomija ħilsa mill-karbonju. Kif nistgħu nagħmlu biex ma jkunux biss klim firħa imma jkun hemm azzjonijiet reali. Aħna nawguralkom kull suċċess dawn l-affarijiet kollha li għandkom fuq qudiemkom li ġudu tagħmlu u nawguralkom kull suċċess. Grazzi. Per il e u l-NGL, e il onorevoli Sidikiotis. Grazzi ħafna u nilqak għawek, Sinjura Prim Ministru, fil-Parlament Ewropew. Il-Presidenza Rumena qed tiġi mitluba li tiffaċċa il-kriżi ekonomika gravi u l-konsegwenzi tagħha. Trid tala id-distakki li hemm in-nuqqas ta' ugwaljanza li hemm il-kwistjoni tal-qatt speċjalment fil-fost iż-żgħażagħ u l-fatt li n-nies qed jiftaqru. Riċentement ġiet ippubblikata statistika li skonta u persuna f'kull seba li jitwildu jinsab riskju għal faqar. Issa dan kollu iwassal il-popli li jpoġġu dubju fuq l-Unjoni Ewropea għalhekk l-Unjoni Ewropea, l-preżenza rumena fl-Unjoni Ewropea ma jistgħux jitolbu l-fiduċja il mingħand in-nies qabel l-elezzjonijiet jekk ma talaqx il-dibattiti fuq il-politiċi neoliberali jew inkella l-patt ta' stabilità jew inkella dwar il-diskrepanzi ta' ugwaljanza kif ukoll il-problemi li hemm fil-budget. Il-GUE NGL titlob lill presidenza tar Rumanija sabiex tevita ċertu sitwazzjonijiet. Irrid ikun hemm tisħiħ tal-politika ta' koeżjoni. Fil-fatt, il ġifija tal-relazzjoniet industrijali jitolbuna sabiex ikonna pilastru mill-ewwel. Pilastru li jkollu kontenut reali għabbażi tas soċjetà u fil-fatt din hija xi ħaġa li tnarawha illum. U dan huwa diskors sabiħ imma m'hemmx impenji ta' vera, irridu nippromovu miżuri eh, bil-ħafna investimenti li nagħmlu sabiex nagħtu effett tajjeb għall-ekonomija biex naslu għal koeżjoni soċjali reali u dawn huma l-anijiet li rridu nikkonsidraw fil-MFF li jmiss. Hemm prioritajiet differenti tal-Presidenza tar-Rumanija, imma ovvjament dawn il-prioritajiet irridu jkunu għas servizz tal-ħolqien ta' postijiet ġodda tax xogħol, pereżempju l ġittijiet Issa dwar l-istati membri fl-aħħar mill-aħħar irridu niffaċċjaw il-kriżi migratorja u mhux it-tisħiħ ta' idea ta' Ewropa Fortizza. Issa dwar dak li għandu x'jaqsam ma' lajnuna lit turkija irridu poġġu pressjoni fuq it-Turkija sabiex Turkija tkun tista' tispiċċa l-atti tagħha kontra s-sovranità eh, f'ċertu pajjiżi eh, bħal Turkija u ċipru. Issa għal EFDD ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Paksas. Grazzi ħafna, Prim Ministru Onorevoli. Iżida tal-tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea, difiża komuni aħjar, eh, valuri komuni, dawn huma kollha kwistjonijiet li ġew diskussi għal ħafna snin għalhekk eh, u da ma kienx hemm implementazzjoni u inkella risposta. Sinjura Prim Ministru, inti taqbel li illum li żjed ħaġa importanti hija li nwieġbu żewġ mistoqsijiet l-ewwel nett. Għalfej l-interess għall-unifikazzjoni tal-Unjoni Ewropea ħadd posta l-interess li naqsmu l-Unjoni Ewropea. Kif nistgħu nbiddlu din is-sitwazzjoni? Tieni net. Għalfej 70 miljun persuna eh, mir-Renju Unit ivvutaw favur il-Brexit. X'kien fattur ewlieni għal dan u x'nistgħu nagħmlu sabiex il-Ġermaniżi, il-Franċiżi u ċittadnanzi oħra, nazzjonalitajiet oħra ma jiddeċidux bl-istess mod. Prim Ministru, dawn il-mistoqsijiet mhux ħajġu mwieġba minn programmi oħra għal tkabbir. Irridu imbidlu. Mela issa għall-INF is-Sur Mayer. Grazzi ħafna, Sur President, Prim Ministru. Għaw żewġ affarijiet li qed nara f'dan id-dibattitu b'mod partikolari. Għandna gvern soċjalista li poġġa l protezzjoni tal-frontieri u l-immigrazzjoni fuq l-aġenda tiegħu proset u tieni għandna Sur Bowman li minflok iħares lejn il-problemi reali eh, issa nieda e, eh, U din hija xi ħaġa li rajnija qabel issa sent qed fidejk il-presidenza mill-Awstrija. L-Awstrija ħadmet ħafna waqt is-sitt xhur u jiena nawguralkom l-ikbar suċċess għas sitt xhur tagħkom għaliex hemm ċertu kwistjonijiet diffiċli ħafna fuq l-aġenda. Uħud minnu ħajkunu verament diffiċli, smajna dan il-punt. Jiena nirrispetta l pajjiżek u l-poplu tiegħek, imma ma nafx jekk il-gvern tiegħek hux verament kapaċi li jorganizza l presidenza b'mod ordnat il-mod ta' moderazzjoni ma nafx il-gvern tagħkom u stabbli bizzejet inti t-tielet prim ministru f'dan it-terminu parlamentari. U aħna ma nixtiequx li nispiċċaw nintilfu fil-tisliltiet eh, tas-seta interni hemm kwistjonijiet fuq il-korruzzjoni li jridu jiġu spjegati u mbagħad ikunu nistgħu niġġudikaw il-ħidma tagħkom fit-tmiem tas-sitt xhur. Grazzi. Non iskrittu. Surivan mill-grupp mhux allinjat, grazzi ħafna President. minn dawk ħafna nies li kienu provokattivi. Nħoss din il-Presidenza għadkom waħda ta' suċċess. Jiena konvint il-Presidenza ta' Rumanija tkun waħda ta' suċċess għax aħna għandna bżonn li jkun hekk. L-Unjoni Ewropea għaddejja minn perjodu pjuttost diffiċli bħalissa u verament għandna bżonn li dak li għadna li għadi li tisir, isir. Għan kurkum l-appoċ tijaj. Għalli jem zewġ suġġetti li huma ta' importanza kbira għalija. Tlet kwarti mill-Istati membri fl-Unjoni Ewropea huma bħalissa f'pożizzjoni fejn qed jikkonfrontaw fenomenu ta' skjavitu moderna nies li m'għandhomx id-drittijiet tagħhom ma jafux dak li huma id-drittijiet tagħhom mhux biss nitkellem dan nies mir-Rumanija biss imma tliet kwarti min-nies u hemm iżjed fuq minn 170.000 cittadini eh, qed jgħixu il-Ġermanja li huma skjavi moderni. Hemm problema oħra, tkellimtu dwar kożjoni għanna risorsi, għandna bżonn ta' risorsi finanzjarji, ma' l level ta' spejjeż relazzjonati mal-korruzzjoni fl-Unjoni Ewropea huma daqs triljun euro. Ir-Rumanija evidentement hija affettwata wkoll xi 40 biljun jiġu mitlufa ah, fir-Rumanija kull sena nħabba spejjeż diretti u indiretti. Zewġ miljoni jikkorreġu li nifsu il-kellem li jintilfu l-Italja u koll hemm xi 120 biljun fl-Ispanja jiġifieri trillion euros li jiġu mitlufa jekk u jistgħu nirkupraw. Ħaġa li għandna poġġu fuq l-aġenda tal-Presidenza. Grazzi ħafna. Eh, nishtiq nistiden li l-kellima li jirrispettaw il-ħin li għandhom il-lokat. Onorevoli Switch għal minuta u nofs. Kuntenta ħafna li għedha għek l-lum. L-ewwel presidenza